il-minuti ta' test li approvajna fi seduta ħamsa eh, ġew eh, asmin, hemm eh, osservazzjonijiet mela nistgħu ngħidu illi approvajna il-minuti. L-autoritajiet kompetenti tal-